irċivejt mill-SND u l-gruppi għalde u mill-grupp għalde fuq xi tibdil fuq il-komitati u delegazzjonijiet. Jiddispjaċini imma għandi bżonn innaqrom lill-kamra dawn. Allura, il-minuti ikunu fil-sessjoni li mista l-plenarja. Allura, bekk inkunu nistgħu nirrispettaw ir-regoli regolarment. Is-soltu ngħidu li dawn it-takbiriet ħajkunu fil-minuti li immada ħatkun ġunata speċjali għandna Karolina Punsell ħatmur fil-Kumitat Itre u delegazzjoni tal-ACP Unjoni Ewropea. U Jens Nilsen ħajjuħu ħsib ħajjuħu post għandna ħed fil-Kumitat